niltaqgħu ma' din il-marda għal ċittadini tal-Unjoni Ewropea huwa konsidrat bħala baxx ħafna. Grazzi. Grazzi ħafna, qed jgħid il-President, issa id-diskussjoni magħluqa. Issa qabel ma ngħaddi għad-diskussjoni li jmiss nixtieq nagħlaq il-kwistjoni tal-proċess verbali. Ġan kompli bil-Franċiż. Jiena tlabt il-servizz biex jara fuq l-implementazzjoni tal-emendi, e, e, l-emendi tal-regoli, regola 192 193 tlieta li jekk il-minuti jkunu kontestati għallura l-Parlament jiddeċidi jekk hemm il-ħtieġa dwar MND emendi eh, possibbli. Ħadd ma jista' jitkellem għal iżjed minn żewġ minuti il-proponent. Jien rispettak li l-ekod li jinti jek kjoċ kjoġbok rispetta eh, li li. Jina rrit niposponi il-deċizjoni tijek għax jina ma stajx garantixi il-xol ta'kom. Allura, u kelli raġun, allura ħansaqsikom, jekk hemm emenda minn għandek minn naħa tiegħek, Inti ma tistax tpoġġi emendi politiċi għax da mhux diskuss, di mhix diskussjoni emenda verament. Jekk hemm hemm bżonn ta' emendi testuali tista' tissuġġerixxi l-emendi inkella mhux se naċċetta l-emendi tiegħek għax it-test huwa ċar. Hemm emendi u inkella nistgħu napprovaw il-minuti jekk jogħġbok għajt li issa. Grazzi ħafna. Nittamaw li nimxu ħarira għax ir-regoli ambigwi l-paragrafu 2 jitkellem dwar l-approvazzjoni u nistgħu ngħidu li l-Parlament ma jaqbilx fuq punt numru 6 jekk irridu. Anke fuq l-emenda jien nissuġġerixxi l-emenda li ġejja li hija addizzjoni għal paragraf wara l-paragrafu numru 1 biex tiżdied pal artiklu numru 6 tal-minuti. Li tajtek komplema mal ewwel paragrafu li l-votazzjoni ser isseħ bil-filmat mal-Parlament fi Kiev deċiż bl-istess ħin mal-Parlament Ewropew fuq il-ftehim ta' assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukrajna u tkun hekk li nżidu sentenza li ġejja. Din il-proċedura li ma tantx hija maħsuba tajjeb u mhix koperta mir-regoli den il-proċedura mhux għaqlija u mhux bbażata skont ir-regoli imman dbatiċ bil sħiħ tal-membri parlamentari Ewropej. Naħseb li reali u xek. Tirrifletti l-verità. U naħseb li bekk nkun nistgħu ntemmu l-minuti għaliex eżattament hekk ġara. Grazzi ħafna. Mr. Gorge, je respecte vos idées. Ivan rispetta l-idea tiegħek bħal dejjem nirrispetta l-membri kollha, iżda b'xorta ħażina l-emenda tiegħek kienet waħda politika. Kien hemm kumment fuq dak li ġara. Ma kienx hemm debattitu fuq din il-kwistjoni. U għalhekk ma nistgħux inżidu dan it-tip ta' kumment min-naħa tiegħek. Palma tagħmel inti u għalhekk it-test approvat kif inhu. Daqshekk kollox jiddispjaċini, jgħid il-President. Issa ngħaddu minnu fih bl-aġenda tagħna għanna l-istqarrija tal-Viċi President tal-Kommissjoni, rappresentantoli tal-Unjoni, għall affarijiet barranin u l-politika ta' sigurtà fuq il-sitwazzjoni fl-Iraq u Sirja u l-attak tal-ISIS, inkluża l-persegwitazzjoni tal-minoranzi.